I suppose so. Good morning everyone. Għodwa tajba il hudu postkom biex nibdew il-laqa tal-lum. Mela, nifraħ is-sur Roberto Caltieri li iċċer tal-komitat ikon għal dillaqa u l-membri ta' daw il-komitat li għedin jaħdmu flimkien fuq dan il-fajl lekk imsejjaħ taxonomy. Et nifem illi l-aġenda tajba likom mela nadottawa grazzi ħafna lilkom il-koll għal kooperazzjoni tajba, speċjalment iż-żewġ ko-rapporters, is-sur Rejkaut u s-sinjura eh, membru parlamentari l-oħra għanna 123 emenda għal dan il-fajl u nixtieq ngħid bidu li na kontenta ħafna li żewġ komitati naqdu flimkien fuq dan il-fajl li japparti parti mill-pakkett finanzjarju li ħareġ eh, qabel is-sajf għal din qed fitxu e, issa dan is-suġġett huwa iżjed kritiku minn qatt qabel għal għall-iżvilupp e, e, sostenibbli jiena żgura li se jkollna kooperazzjoni tajba u biex nibatu messaġġ b'saħħtu il-Kunsill u nħares il-qudiem biex xogħol fuq la bozza ta' rapport illum issa nixtieq nagħti l-kelma lis sur Roberto Gualtieri eh, għar-rimarki jew tal-bidu. Grazzi ħafna huwa ta' pjaċir għalina li għandna din l-okkażjoni fuq li għandna di proċedura konġunta fuq dan il-fall daqshekk importanti u għandna ftit żmien u jina mux senati iżjed kommenti biex nirrispettaw il-proċedura u nati l-kelma li iż-żewġ rapportez l-oħra u intom għadkom tajba wis. Sipak joġbok għandek il-kelma. Bħala kooperat korrapporter minnaħat tal-komitat jaj nissa nibda l-lura u għanna test ta' protokoll dak li għan għetin namlu għawnek nirringrazzja li l korraporter li juħor tal-li kena kooperazzjoni tajba sibna ċiftajim e, fuq partijiet ta' test. Għanna l-finanzjament sostenibli u daw skont ċerti benchmarks u daw jidru diġa fil-rapport ta' inizjativa propja U jekk nibda u dinja bażi wkoll l-approċċ tal komissjoni kien li rapportaw biss l li huma favur il-klima dwar kif jiddefinixxu eh, dak li ju favur tal-klima u dwar il-ftejim ta' Pariġi u l-emissjonijiet ta' CO2. U il-kumpaniji involuti kollom informazzjoni biex jagħmlu rapporti diligence fuq il rapportar dwar il-politiki ta' investiment. Din da jidder mar-rapport kollu. U dan huwa referut fuq l-indikaturi kif ukoll e, mal disclosure report li deja hi hawnhekk li fit-taxonomy l-impatt ambjentali jidher permezz ta' indikaturi dak li diġà għandna huwa żviluppat żviluppat kem mill-settur privat l-SSAB permezz ta' benchmarking huwa żviluppat mill-istituzzjonijiet bħal OECD eh, l-ambjent tan nazzjonijiet Uniti l-Aġenzija Ambjentali tan nazzjonijiet Uniti u secular Economy Monitoring Platform. L-idea hi li wieħed jintegra jintegra u jarmonizza l-approċċu da xogħlijiet kollha permezz tar-rapportar tat-taxonomi permezz ta' indikaturi fuq naħa waħda fuq ir-riżorsi eh, enerġija u il ma' xinu l-impatt ta' tal-ekosistema. L-emissjonijiet illi jisseparaw il-CO2, il-biodiversità, skont ċerti kriterja. Il-kwissjoni importanti għalli jekk nibdew dak li għedin namlu għal kompaniji li jiproduċu prodotti favur l-ambjent, il-pis amministrativ zejjed għaxek ma t-rapportax, inti ma jkollok bżon tikxef l-impatt tijak fuq l-ambjent. It-tieni punt huwa ma tistax faċilment tiddefinixxi xinu favur l-ambjent jew le. Imma għandek ukoll dak li mhux eh, favur l-ambjent u għandek ta' bejnietom. Iġveri, fil-kostruzzjoni kollha jew is-sement konkrit li huwa prodott favur l-ambjent, imma għandna 35% tal-emissjoni ta' CO2 u nofs l-użu ta' rizorsi li jagħmlu impatt kbir dwar xtip ta' sement jew e, materjal riċiklabli jettuża. Iġifiri għanna ħafna konsiderazzjonijiet fuq is-swieq fejn huma l-benchmarks biex inkunu favur l-ambjent. Imma is-setturi kollha joħolqu it-taxis joħolqu s-setturi kollha biex itejbu e, l-azzjoni tagħhom, l-attivitajiet tagħhom biex kunu iktar favur l-ambjent f'kull ma jagħmlu u dan u tan ċentif kol fl-approċċ tagħna meta nħarsu lejha din l-ħaġa. Din tidher fl-ambitu hemm diskussjoni dak li kellna qabel fuq credit institutions u rridu niġu lura fuq l-ambitu f'dak li għandu x'jasamma. Jiena qed billi dan għandu jkun żviluppat iktar tard l-aħħar punt u għalli meta niġu għad-dettall għal fażi tad dettall għal klassifikazzjoni aħna għanna modi fuq l-importanza ta' biodiversità imqabla mal-proposta issa jina l estan wieġeb xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Issa naddi għal kora ieħor dak il-kelma l-ħames minuti. Sa ħames minuti. Grazzi ħafna. Jiena kontent ħafna li nista' nagħmlu di flimkien. Flimkien ma l-Envi u l-Ikon jien jed fiż-żewġ komitat għalija dejjem jattax hija ġabra loġika għax dinja dejjem għandna nitkellmu fuq il-qalba tal-ekonomija. Allura kontenti li qegħdin naħdmu fuq flimkien u żvilupp tajjeb ħafna u kuntent bih. L-ewwel grazzi rapporters, ko-rapporter tiegħi minnaħa tal-envi għax aħna ġejjin minn pożizzjonijiet u, u gruppi politiċi differenti allura mhux dejjem naqqa qablu f'kollox fuq kull punt, kellna diskussjonijiet fuq ir-rapport li jissedin innoħorġu fl-imkien. Unħares l-qoddimu ukoll għad-dibattitu politiku fuq dan. Forsi nżid xi żewġ affarijiet li diġà eh, eh, ġew mija qabli. Jina s soltu nkun kritiku ħafna fuq il-Komissjoni Ewropea. Għal darba nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni. Darra diċa għedinni su fuq is-siġġu, imma nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea tal-ħarġu bdil proposta iżjed proposti leġislativi fuq finanzjament sostenibli ma din hija fuq it-taxonomy. Allura ġara darba li nkunu nidejna u poġġejna f'posta taxonomy anka mela meta stati membri joħorġu bi eh, politik ta' finanzjament li jkun favur l-ambjent, Jiena naħseb li jekk din nagħmluha tajba, di se tpoġġi li standards globali. U importanti ħafna waqt li nisimgħu reazzjonijiet minn barra l-Unjoni Ewropea dawn qegħdin ħarsu lejna b'attenzjoni din hija xi ħaġa li għandna nikkompli għandna nifirħu lill-Kummissjoni Ewropea tal-li ħarġet b'din il-proposta. Issa, meta nħarsu l proposti inħossu il hemm xi żewġ xi kwistjonijiet li l-Kummissjoni forsi kienet attenta wis u għadet pjuttost lura u aħna din nixprunaw għal qudiem. U qed nippruvaw f'di proposta namlu noħolqu teksonomi illi tibdel tibdel taxxi li ġejjin minn investimenti xżiena għal investimenti li huma favur l-ambjent u fil-futur jekk ikollok xi tikketta ħadra tkun verament ħadra fa' fuq l-ambjent ġifieri. U dak li qegħdin nagħmlu wkoll li qegħdin ngħidu li attivitajiet ekonomiċi għandhom jiġu ġudikati fuq il-prestazzjoni ambientali minn naħa l-oħra. U għandek prestazzjoni sostenibli u prestazzjoni li miex sostenibli. U din rridu niċċaraw hawnhekk il għaliex. Għax hemm lobby għaddej meta eh, dar rapport isir u jina nifima dik dak li maħnix nejdu li maħnix impoġġu flus f'xi setturi b'mod speċifiku li għedin id-definixxu l-impatt ta' attivitajiet ekonomiċi kif ukoll dak li qed tagħmel kummissjoni, allura fejn għandek attività ekonomika għandha impatt pożittiv tif fuq il-prestazzjoni ta' indikatur eh, eh speċifiku bħal emissjoni ġejjin il-karbonju, per eżempju, allura aħna edin meta inti qiegħed tagħmel eh, l-attività tiegħek biex tbaxxi l-emissjonijiet l-emissjonijiet tiegħek tal-karbonju iħad tiġi premjat. U bil-kontra Lura rridu niddefinixxu l-attivitajiet ekonomiċi li jfissru li tip, kull tip ta' kumpanija permezz ta' finanzjar ħadrani ikunu fi tranzizzjoni li ekonomija favur l-ambjent. Biex meta naslu sal-2050, meta aħna rridu eh, limitu zero, standard zero f'dak li għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet tal-karbonju, allura din il-preparazzjoni biex naslu għal dik id-data. U għet identifika prestazzjonijiet tajbin minn prestazzjonijiet ħżiena tal-kumpaniji. U jien naħseb dan huwa wieħed mill-iktar għafajt importanti li sepaw jien qegħdin E, nfittxu għall-ambitu ta' din il-proposta. Kif ukoll il-fatt li din il-proposta għandha tkun imwessa biżejjed dwar min se japplika din it taxonomi għandu jkun hemm bażi wiesa fi mas-settur finanzjarju kollu aħna hemmhekk din inwessaw l-ambitu u qegħdin inwessaw l-ambitu dwar il-kxif il-disclosure dal u importanti wkoll tiċċara l-affarijiet meta tagħmel daw l-affarijiet. Daw kienu l-ħames minuti nista' nieqaf hemm. Mbagħad l-proċess ta' verifikazzjoni, irridu nibbilanċjaw da kollu, u nkunu żguri li qed ninsaħħu l-proposta Imma fil-qalbet innaf fuq il-bazi ta' dak il-Komissjoni kienet edha tiproponi għal darbora grazzi u proset il-Komissjoni u nħares il ma' dibattitu biex nara x'nista' jkollna f'dak għandna x'naqsma x'naqsmu ma' emendi. Grazzi ħafna. Issa niġu għax-xedur rapporters, żewġ minuti kull wieħed kieġobkom. Is-Sinjura Bonafek, għiġobok. Grazzi President, anki anka jien. Kuntenta ħafna li dibattitu politiku fuq dan il-rapport e, qed jiġbor fih daw iż-żewġ komitati. Dan qed juri li l-ambjent mhuwiex kontradizzjoni ma' żewġ naħat. Nirringrazzja wkoll kollega tiegħi għal il-kollegi tiegħi E għal dak li diġa qalu. Nixtieq immur pass lura il-proposta ta' regolament tal-Kommissjoni biex jit definixi kwadru għal e, e passaċ fundamentali għat transazzjoni bejn, bejn tip ta' investiment u ieħor. Aħna f'din leġislazzjoni ħdimna biex ikollna kwadru kwadri normativi vi f'dak li għandu xasemma sostenibli naħseb fuq, il, fuq diversi faj li jinkludi dawk tal-enerġija. Iġifiri, mish kwistjoni bista politika ambientali, imma politika industrijali li tkun sostenibli minn billi naddu minn normi eh, għal realizzazzjoni ta' dawn il-policies Hemm bżonn ta' investimenti u rridu ngħidu b'mod ċar li bħala li daw l-investiment miex f'dan jimxi b'mod sostenibbli. U l-użu ta' sorsi ekonomiċi hemm bżonn irridu naqblu fuq livell Ewropej fuq li meta attività ekonomiċi jridu jiġu dikjarati sostenibbli u li ma parametri jintużaw biex nivvalutaw is-sostenibilità tagħhom u da jista' jikkontribwixxi lej din it-tip ta' sostenibilità li tant għandna bżonn permezz ta' rappreżentazzjoni tajba tal-benefiċċji ma' wkoll tar-riski kif għalu dawk li tkellmu qabli għandna l-lur possibli għallura li noħolqu daw l-investimenti b'mod korrett u nistumulaw dawk responsabli minn min daw l-investimenti eh, fuq skala ta' talb Il-ġimgħa d-dieħla ħan nippreżentaw bħala grupp ta' SND l-emendi u nixtieq li nifforzaw permezz ta' daw l-emendi dan ir-regolament permess ta' elementi ta' sostenibili ta' sostenibilità, kwistjoni ta' governanza, imma wkoll eh, eh, għandna eh, il-lat soċjali. ċdan għandu xaqsam ukoll. Grazzi ħafna, is sinra ġentile, grazzi. Grazzi President. Ħanibda mill-konsiderazzjoni l-aħħar konsiderazzjonijiet illi għal li t-sinura Bonafè. Dan il-konfront tana huwa l-axħar riżultat tal-xol tana u mandux jipreċindi minn wieħed kif jifhem dawn il-passaġġi diffiċli u daqshekk komplikati il-finanzi tkunu strument importanti biex ikunu fl-imkja biex jakkumpanjaw u jindividualizzaw fuq kollox l-istrumenti u l-okkazjonijiet biex jakkumpanjaw it tranzizjoni u biex iniedu din il-tip eh, ta' politika u dan huwa importanti għall-Ewropej, għall-Ewropa fil-moment li huma impenjati dan huwa xogħol li żgur mhux eh, faċli biex jagħtu messaġġ li l-Ewropa tat liċ-ċittadini tagħha permessa ta' politika ambjentali illi diġà konsolidata f'daw l-aħħar snin permezz passaġġi importanti u li jirreferu wkoll għal finanzament li bħala l-aħħar għan tagħha huwa mhux biss li jar rikkixxu l-investitur imma huwa passaġġ rilevanti fuq il-kwalità ta' ħajja ambjentali tal-persuni. Allura nippruvaw naħdmu fl-imkien biex aħna ikollna l-ikbar riżultati possibbli tibli u bħal dejjem dan huwa punt ta' bilanċ bejn l-isforz politiku li nagħtu sinjal importanti f'din il-fażi delikata tad-dibattitu politiku fl-interess taċ ċittadini u nissalvagwardjaw dis-sistema ta' E, responsabilta biex naċċettaw l-sfida. U da, nużaw dawn l-istrument finanzjari biex naslu għal dan il-an. Grazzi l-kellim li jmiss. Good morning and thanks to the L-għadwa tajba grazzi li l-kollegi tal-kommenti taħħom jina qed nitkellem fisem il-xedot tal-ICR Case Swinburne illi jiddispjaċila minn settex tkun hawnhekk. L-ICR jappoġġa ħafna mill-ħidma li saret mill-Kummissjoni u l-pjantazzjoni u tliet proposti regolatorji il eh, dawn il-proposti li semmejna. L-ICR li jaħseb illi rridu noqdu attenti għax-xogħol li diġisa u rridu ikonna konsistenza dan il-pakket eh, tal-finanza. Meta nikkonsidraw rekwiżiti ta' disclosure Eh, irridu naraw kif dawn jorbtu mar rapport. Irridu nevitaw l-kunem eh, rekwiziti doppji fil-kwalità ta' data u irridu naraw il-benchmarks tal-karbonju baxx. Irridu ninkoraġġixxu transit azzjoni u mhux nagħmlu kategoriji eh, stretti. Irridu eh, ntejbu eh, ċaqliq fissu illi diġà qed naraw. Barra il taxonomi u la bossa rapport u dim tal-komitat għandna xi menti aħna naqblu li daħlu istituzzjoni ta' kreditu minħabba li rwol il-finanzjament tal-banek għandu fil-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Forsi jemżu ta' iktar kjarifika skont dak li kienem fil-disclosure file. pereżempju fil-retail u fl-accounts dawn huma servizzi li jistgħu nqablu. U mbagħad irridu morru lil in mill-lingwaġġ tal-kummissjoni eh, fejn titħol sostenibilità. Irridu niddiskutu wkoll iktar fil-grupp tagħna. Barra minn hekk aħna nilqgħu l-inklużjoni tal-użu ta' indikaturi u l-kriterji ta' screening tekniku. L-ICR jaħseb li huwa importanti li nikkonsidraw il- ħidma li diġa saret fuq livell nazzjonali u rridu nikonsidraw u taxonomizja u affarijiet oħra disponibbli għall investituri X'in naslu għal livell ola ta' standardizzazzjoni ma rridux ninsew il-prassi tas su Importanti li jkun hemm livell ta' flessibilità u tranzizzjoni. Kuntenti li farti artiklu 14 tal-proposta tal-Kummissjoni hemm mm, il-konsiderazzjoni ta' stranded assets. Aħna nindirizzaw dan il-punti fl-ameddi tagħna, aħna ninsabu ħerqan l-kollaborazzjoni fuq dar rapport. Grazzi ħafna. Issa, għalde, signora Ravviring. Grazzi ħafna, Signora President. Eżis rapporters, grazzi tal-li wassaltu eh, abbozz ta' rapport estensiv u komprensiv. Aħna eh, kod jina kont nirrappreżenta l-alde għatlit paketti u għalhekk għandi rwol anzi għandi viżjoni ġenerali ta' teksonomi. Irrid ikun hemm lingwaġġ komuni, dizzjonari ta' x'inhu sostenibbli u jiena b'dan ma jfissirx li irrit ikun hemm definizzjoni triġiti, però għodda prattika li tista' tinduża sabiex niddefinixxu kif attività tkun sostenibbli sabiex ikollna din l-għodda E, din trid tkun flessibbli, tkun nkun nistgħu nadattaw, tkun miftuħa għal innovazzjonijiet f'qasam li dejjem jiżviluppa. Jekk ikollna proposta oħra ta' disclosure, din twassal riżultati opposti. Eżis kollegi fil-xu li ġejjin se nkunu qed infasslu l-bażi għal qafas sostenibbli li se jwassal għal bażi solita ta' leġizlazzjoni fil-20 ta' snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Gerbranti. Grazzi ħafna Signora President. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lil kummissjoni għal proposta tagħha u nixtieq nenfasizza l-importanza enormi ta' dal-qasam il-finanza sostenibbli il-bira ħarġu rapporti illi urew illi mill-ġdid id-dinja qed iżid l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju. Meta mqabbel mal-2017 u l-2017 kien hemm żieta meta mqablin mas-sena ta' qabel. Irridu ndawru l-investimenti lejn ekonomija sostenibbli rridu ninvestu e, e, f'direzzjoni ħadd. Jiena nikritika l-Kummissjoni naf li t tassonomija hija neċessarja din isa regolament ta' tiketjar, però dan se tasar 10 snin ilu il-pass li jmiss u illi mhux biss aħna nippruvaw niddefinixxu x'inhu l-investiment aħdar favur l-ambjent, importanti illi l-investiment kollu ikun sostenibli. Naħseb il-rapport tal-2014 u s-segwitu tiegħu li ħareġ eh, fawissu ta' dis-sena il-Kummissjoni Globali fuq l-Ekonomija u l-Klima wera l-importanza ta' dan kollu dan Komissjoni kienet immexxija mill-ex-President tal-Messiku. Dan juri illi fis-snin li ġejjin jekk naħdmu b'mod sostenibbli il-benefiċċji jkunu ħafna kbar milli kieku nkomplu naħdmu kif qegħdin issa. Għalija waċċar li lan mhux illi naslu għal 5% ta' investimenti ħodor, lana ħari huwa illi il-100% tal-investimenti jkunu favur l-ambjent. Ir-rapport li tkellim dwarhom juru il-ħtieġa enormi ta' dan kollu. Marridux mainstreaming imma irridu l-proofing. Irridu norbtu l-politika fiskali, l-investimenti pubbliċi mal- eh, l-ekonomija ħadra. Ma rridux biss tassonomija fuq il-kategorija ħadra iżda wkoll fuq dik kannella u rridu niżviluppaw politiki relatati ma' dan. Grazzi ħafna is-sur Papa Dimulis. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-żewġ co-rapporters, is-sur Eichhout u s-Sinjura Petikajnen għalkemm huwa ovvju illi hemm differenzi kbar bejnietom, però dak li huma ħarġu bieħ eh, bih kompromess bejnietom huwa ta' eh, sodisfazzjon bħal appunt tatlu għad-dibattitu. Jina ser naħdem fuq dil-bazi u ser nressaq ħafna emendi. sabiex il test ikun aktar aħdar sur Eichhout sabiex nappoġġa aktar investiment fis settur għadar tal-ekonomija, investimenti favur l-ambjent, investimenti favur is-soċjetajiet lokali. Aħna ser niprovaw nilħu l-miri ta' nazzjonijiet maquda f'da settur u l-Unjoni Ewropea m'għandix biss issegwi l-għanijiet ta' nazzjoniet maquda, però għandha tkun minn ta' qudiem sabiex tilħaq dawn il-miri. Irridu eh, nżidu ir-responsabilità f'din deċiżjoni, irridu deċiżjonijiet demokratiċi u peress li l-Kummissjoni ħarġet test li huwa ftit aħjar minn dak li aħna mdorin għalihom dal-Parlament irrid jagħmlu jerġa' aħjar Ġifiri, irridu morru li lin mill-influenza tal-lobbies għax dawn jahzbu illi l-Kummissjoni Ewropeja hija ħadra. Irridu nimxu aktar malajr, irridu niproteġu l-ambjent u dan huwa l-isforz tal-Kummissjoni u aħna rridu nagħmlu l-istess għax għandna ta' fajnejn iċ-ċittadini. Irridu nimxu lejn ekonomija sostenibbli u rridu niproteġu wkoll l-interess pubbliku u nipromovu soluzzjonijiet ġodda. Membri l-oħra xaħat jixtieq jitkellem is signora Grostet tal minuta Grazzi ħafna, Signora President. Iva, il-pjantazzjoni għal finanzjament tal-iżvilupp sostenibbli illi eh, ġiet proposta f'Marzu mill-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba, xi ħaġa li nilqgħu. Aħna dejjem iktar konxi mill-importanza tagħha. Importanti illi li l-ekonomija eh, l-attività ekonomika u naraw jekk hi sostenibbli fi Franza fl-aħħar ta' Novembru f'Pariġi kien hemm il-ġurnata tal-finanzjament għal-klima. Dan kien avveniment globali għal ekonomija ħadra favur l ambjent u kien hemm Family oxfam ħareġ rapport illi qal illi s-sid banek bar franċiżi ma ħadux l-impenji tagħhom bis-serjetà dawk li ħadu eh, f'Kop 20 f'Pariġi fl-2015 skont ir-rapport bejn il- l-2016 u l-2017 43 biljun euro inataw l-karburant fossili però 12 biljun biss marru għal karburant sostenibli, ġifiri rridu eh, naħdmu iktar malaj. Għandu xjaqsam ukoll mal-investiment pubbliku u regolamenti pubbliċi. Ovvjament hemm perspettivi differenti fl-istati membri fi Franza. Hemm tassazzjoni. U hemm ir-rekwiżit illi kumpani ta' investiment jgħatu stqarji dwar is sostenibilta tal-investimenti tagħhom. Però jekk inħarsu lejn il-bini, il-vetturi b'emissjonijiet baxxi, dan kollu jrid jiġi konsidrata li xirridu niżguraw l-istati membri jieqfu jinvestu fil-karburanti fossili irridu eh, nibdlu tendenza. Il-kellim mali missa l-minuta. Grazzi ħafna jinu kol nirringrazzja l-Komissjoni għal-proposta, pero nishtiq najt illi diġa għanna vestimenti illi għet immorru li qed jidbetu mill-karburanti fossili u qed immorru għal prodotti ħodor. Is-settur pubbliku jrid jappoġġja dan il-finanzjament sostenibli, però nixtieq għajt il-proposta tal-Komissjoni jista' jkollha xi effetti negattivi l-ewwel net it-tassonomija li tkellimna dwarha id-definizzjoni għandha tkun abbażi tal leġislazzjoni Ewropea diġa eżistenti ma nistgħux sempliċement noħorġu b'definizzjoni anzi b'terminu li mhux definit. Ma nistgħux noħorġu b'definizzjoni mix-xejn li forsi jkun kontradittorju għal leġizlazzjonijiet oħra. Irridu finanzjament sosteniblu għafas fejn is-setturi kollha jam ikollhom azzjoni pożittiva fuq il-klima. Dan għandu jkun inkluż fir-rakkomandazzjoni għax dan huwa settur importanti, grazzi. Is-sur Gualtieri, nadilak il-kelma, grazzi aħna nixtiequ naddu il-kelma lil Peter Schmidt ta' żewġ minuti, il-President tal-ESC tal-Osservatorju Internazjonali għas-sostenibilità. Grazzi ħafna jina ser naqleb għal Ġermaniza xaktar faċel jen esprimi l-lingwa. Grazzi ħafna tal-istedintuni hawnhekk. Aħna mill-ESC aħna kontenti il parlament u l-Kommissjoni qed jazbu fuq l-investiment sostenibbli, però aħna ma nasbux li dan huwa biżejjed jiet ftit ħafna għanna il-fatti irridu naddu minn ekonomija lineari għal dik ċirkolari rridu ninvestu f'ekonomija karbonju baxx il-figuri tal-Kummissjoni għamlu dan ċar. Irridu investiment ta' biljun euro fis-sena. Il-Kummissjoni tajt li anki il l-Unjoni tal-impjegati Ġermaniża ta' id u jekk inħarsu lejn figur maħniex qed nagħmlu biżejjed fil-MFF rridu 40% ta' volum. Sabiex inkun għamilna pass rispettabli l-qoddim. Id-dimensjoni soċjali mux edha unmek. Memx biss id-dimensjoni ħadra iżda wkoll dik soċjali. Hemm l-elezzjoni fl-Ewropa. U n-nies mhux kapaċi jagħmlu differenza bejn investiment aħdar u kannella. Irridu naraw fejn sejjer id-dibattitu m'għandniex kompetitività. Qed nitkellmu dwar volum u mhux kwalità. Forsi nistgħu mmorru lil mill-finanzi fil diskussjoni Bħalma qed il-Kummissjoni l-Unjoni mhux qed tagħmel biżejjed. Però nappoġġaw ħafna mill-proposti tar-rapporters. Grazzi. Għanna u kor rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea, eh, Sur Martin Spolt, nadulek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, Eh, proposta hija waħda mill prijoritajiet prinċipali tal-Kummissjoni għalhekk nilqgħu l-isforzi tal-Parlament Ewropew għal progress ta' malajr fuq tal-fajl importanti bħalma u t-tassonomija eh, hija il-bażi tal-pjantazzjoni għal finanzjament sostenibli. Aħna wkoll kuntenti li naraw li żewġ kumitati naqdu fl-imkien sabiex jaħdmu fuq dal faj fl-imkien il-finanzjament eh, sostenibli huwa kif aħna naqdu fl-imkien l-anijiet ambientali. U hemm emerġenza sabiex naġixxu aħna rajna xi evidenza inkwetanti E, f'termin ta' sfidi li qed faċċaw dawn huma ikbar milli ħsibna lek nisperaw li l-kolleġizzaturi jaslu fuq tejn għaftejn fuq dal-fajl kemm jista' jkun malajr għaliex hemm urġenza speċjalment fil-qasam tal-klima bħalma għali rapporter sur bas Eichhout l-Unjoni Ewropea għandha opportunità kbir sa biex tkun fuq dal-fajl, ġifier kummissjoni kummissjoni wkoll qed għatma mal-imsieħba Eh, globali anki dawk li mhux daqstant interessati, però nixtiequ li kulħadd jingħaqad magħna. Irridu konsens politiku bejn il-Parlament u l-Kunsill ta' Malajda dan huwa kruċjali għaliex hekk biss inkunu nistgħu inkunu minn ta' qudiem il-Kummissjoni qed taħdem kontinwament u qed taħdem bisih fuq il-finanzjament sostenibbli bħalma tafu għandna grupp ta' esperti dedikat fejn jidħol tal-qasam s set nimxu fuq it-tassonomija tal-klima u nisperaw illi l-ħidma tkun lesta sas-sena d-dieħla sabiex ikollna l leġislativ leġislattiv lest. Ħadna wkoll nota tal-emendi differenti l-Parlament qed irressaq fuq il-mejda u aħna ninsabu ħerqana sabiex naħdmu mal-MPs kollha sabiex ikollna ftehim kostruttiv fl-imkien mal-Kunsil. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għanna l-KGI għal-minuta pervanx beres għal-minuta. Grazzi, jiddispjaċini tal-li eh, ma konċ pronta qabel. Aħna sen kunu għet nidirizzaw tassonomija indipendentament mid-disclosure u l-benchmarking. Jekk inħarsu lejn l-indiċi irridu pakket konsistenti, però sfortunatament dawk li qed jaħdmu fuq l-indiċi mhumiex qegħdin hawnhekk fil laqgħa irridu insibu rabta bejn dak li qed nagħmlu fuq it-tassonomija u l-intent tal-partijiet interessati sabiex ikollna tassonomija sħiħa naħseb illi eh, dan kollu irrid ikun skont ukoll pożizzjoni ta' l-industri illi eh, ser jiġi adottat inkella kollox se jkun iktar dajjef. Is-Sinjura Sirpa, l-kommenti finali, grazzi fil-qosor. Il-Parlament f'rapporti aktar bikrija qal illi jagħti importanza kbira l konsistenza ta' dawn it-tliet rapporti għax inkella tkun traġedja jekk biċċi differenti ta' leġislazzjoni ikunu sejrin f'direzzjoni differenti. Ġifiri Iva, jekk joġobkom, e, zguraw l-konsistenza bejn it-tliet biċiet ta' leġislazzjoni. Tieni punt. F'dil proposta rridu narmonizzaw l-informazzjoni eżistenti ma rridux nibdlu il-leġislazzjoni attwali aħna rridu situazzjoni daqs fl-użu tal-investituri u bat rridu bazi tajba għal leġizlazzjoni eżistenti u rridu inizjattivi globali u impatt globali kbir bħal għalet il-Kummissjoni. aħna rridu inizjattiva ta' benchmarking globali, però sabiex naslu hemmhekk aħna l-ewwel rridu nagħmlu il-ħidma tagħna tajjeb, irridu nara kif nużaw l-indikaturi, kif nagħmlu rapporti. U dan huwa lan ta' dan il-pakket sostenibli u il-proposta ta' tassonomija. Grazzi sur Bas Eichhout, grazzi ħafna. Jiena nixtieq ningrazzja l-kollegi kollha għall l-input tagħhom u wara l smajt il-kummenti għandi sentiment li aħna qed naqblu fuq id-direzzjoni li rridu nimxu fija ovvjament. Rridu insibu l-kompromess eżatt, però naħseb li hemm appoġġ fuq id-direzzjoni li qed nieħdu dan huwa tajjeb bħalma qalet sirba wkoll il-konsistenza bejn it-tliet pakketti differenti Hija importanti ħafna li jina kienem komment fu disclosure per huwa ċar illi dak li qed nagħmlu hawnhekk blebda mot mu qed jikkontradixxi dak illi għet jiġri fil-file ta' disclosure. Però għal ta' tasonometri tu kolli kollok disclosure fuq eh, fuq eh, il-lat ambientali. Irridu niżguraw li m'hemmx eh, xogħol irdupjat. Aħna mhux qed eh, nivvintaw xejn forsi kien hemm xi kumment li li aħna nres u mal-lanijiet u fejn iġġudikaw il-prestazzjoni l-ekonomija ċirkolari, nadattaw rwihna l-ambjent dawn mhux terminoloġiji ġodda. Irridu eh, naraw indikaturi u hemm il-grupp tal-ħidma tekniku u bħalma qalet il-Kummissjoni diġà qed nidabru qed dwar dan. L-aħħar punt jiena xi ftit imħasseb dwar il-progress fil-Kunsill forsi dan huwa mument tajjeb sabiex impoġġu pressjoni fuq il-Kunsill għax nafu l-negozjati għaddejjin bil-mod ħafna, speċjalment għaliex huma bezzana illi iddaħlu isqatti delegati. Sgur illi xie il-pajjiżi mill-kbar kellhom xi problemi. Jiena naħseb illi għandna nagħmlu dan fil-proposta x'ma tistax tistenna li kollok id-dettalji kollha tal-xogħol kollu, kellha jkun hemm wisdew inflazzjoni. Din dan huwa tħassib kbir tagħna aħna bħala Parlament qed naħdmu tagħmel il-skadenza l-emendi hija l-ġimgħa d-dieħla Aħna ser nresu di proposta u nar għaw il-Kunsil jagħmel il test. Grazzi l-Shadows, l-Kora rapporter u eh, aħna għan il li naħdem fuq din fuq da rapport grazzi ħafna id-dibattitu palma qed juri li hemm konverġenza fl-opinjonijiet u mbagħad ngħaddu għad dettalji konkreti u ovvjament iridu konsistenza fit-tlet files. Però naħseb li di l-kooperazzjoni għat suċċess. Grazie. Ehm, Grazie tassew nixtieq nifirħilkom, għal dan id-dibattitu attiv ħafna u l-parċipazzjoni attiva li turi li dan huwa suġġett relevanti ferm. Nixtieq issa inħabbar l-iskeda għandna il data meta jistaw jindbatu l-emendi sa' 12 ta' Deċembru sa' mstawar nofsinar l-emendi di ser jiġu ikkonsidrati fl-22 ta' jannar tal-2019 u l-vot fil-komitat se jsir fil-laqa konġunta fl-20 ta' frar u nivvotaw fil-plenarja f'Marzu. Grazzi tas-sew tal-parteċipazzjoni tagħkom. U l-komplement tal-ħidma tajba.